f'dan il-rapport u niskuża eh, ruħi għall assenza ta' sur dalli minħabba raġunijiet personali. Grazzi. Commissioner, and uh, we thank... Uh... Grazzi, Commissario. Nirringrazzja nessur Eċeverija, rapporti u dakollu li kolla li tkellmu. il put li jmiss fuq l-agenda issa huwa r-rapport tas-Sinjura Gallo fuq l-infurzata drittijiet tal propieta intellettuali fuq is-suq intern. L-ewwel ħanaddi kelma lir rapporter għal erba minuti. Jekk jogħġbok. Si, Monsieur le Président, mes chers collègues. Grazie ħafna, President. President, kollegi, rridu naħtfu din l-opportunità permezz ta' din rapport ta' inizjattiva propria, mhux rapport tiegħi iżda huwa rapport ta' kompromess. Rridu naħtfu din l-opportunità u niftħu d-dibattitu tagħna. Dawn l-aħħar xar snin Aħna fassanna opinjonijiet flimkien li rridu ekonomija bbażata fuq l-arfin. U issa tassow rridu nilqaw din l-sfida, rridu nżommu ma l-aspettativi u rridu insiru globali, e kif qegħdin f'din l-era digitali. Rridu industrija innovativa li tfisser 7% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea u 40 miljun impik. Iżda rridu nkomplu nibnu fuq dak li ksibna għaliex kienu għas importanti ħafna tal-Unjoni Ewropea li tikolla kompetizzjoni għalila ħafna minn numru ta' sorsi differenti, u għallek rridu nħarsu din l-arfin tagħna għana l-kreativita għana kalla ħateb fix-xejn. X'irridu nagħmlu biex dan iseħħ? rridu nħeġġu l-innovaturi biex tassew jamlu innovazzjoni, rridu nsaħħu d-diversità kulturali f'dan l-Unjoni Ewropea u l-lim mill-Ewropa fuq skala globali x'nodda nistgħu nużaw biex insaħħu l-ħalliqa tagħna, l-artisti tagħna, l-intellettwali tagħna. X'inhu ma l-għodot li nridu nużaw sabiex niżviluppaw l-ferat innovativi tal-industrija tagħna. X'inhu ma l-għodot li rridu nħeġġu l-SMEs u l-innovaturi iż-żgħażagħ biex ikunu oriġinali, biex jinnovaw, biex jitrasformaw u jizviluppaw prodotti għal seklu 21. It-tweġiba dan huwa il-drittijiet tal propieta intellettwali, il-liġijiet. Naqblu l-koll li din hija fer importanti tal-liġi u jeħtieġ li konna ħarsin għal proprjetà intellettwali. Iżda minn daħla tal-internet ħafna minna ħassaw li donna għedin nitilfu l-kaptu u allura arafna li hemm ħafna xirrid isir, hemm ħafna ħarsin li huwa meħtieġ fl-isfera diġitali, il-mużika, il-films, il-video games, software. L-internet ma jafx hawnhekk Anzi, l-internet huwa opportunità kbira ħafna li għanna nużawa vantaġġ tagħna u għanna nilqawa. Rridu nigarantixxu aċċess tal-internet ma' ċittadini kollha Ewropej, ma nix nibżaw mill-internet, iżda rridu niżguraw ukoll li din tkun soġġetta għal drittijiet tal-proprjetà intellettwali rigorużi bħal setturi oħra tal-ekonomija, għaliex inkella tkun qasam ħieles għal kulħadd fejn minnu l-iktar b'saħħtu jirrenja. U għalhekk rridu nqodu attenti għal din is-sitwazzjoni. Ma rridux nirrovinaw il-setturi kreattivi innovativi tagħna tal-ekonomija tagħna għaliex ikunu f'dinja ħilsa fl-internet. U anzi għar minnek, leġislaturi Ewropej rridu jaqtaw qalbhom u jippermettu li jkun hemm populizmu demagogiku, jew inkella ħanajdu li aħna kapaċi li nqumu fuq saqajna neħdu l-affarijiet bis-serjetà u nilqgħu l-isfidi li hemm qudiemna u nagħtu tweġiba pożittiva u kostruttiva jiena nistaqsi l-Kummissjoni rridu naħdmu flimkien sabiex insibu soluzzjonijiet xierqa. Mem lebda lok li kunem reazzjonijiet immedjati u populisti. Rridu noqdu attenti nġdu ħabel wieħed u naħdmu fl-interess ġenerali. Għall-interess ġenerali, rridu niżguraw ukoll li jkun hemm regolamentazzjoni f'qasam eh, ta' industrija kreattiva innovattiva wkoll għalix rridu nħarsu l daw in-nies biex nissalvagwardjaw il-ġejjini tagħhom għadna biss fil-bidu ta' dan id-debattitu, rridu nimxu l-qoddim. Grazzi. Thank you very much indeed. Grazie ħafna. Issa taħt il-proċedura KHDI nista' naċċetta ħames kelliema biss. Uħut diġà tkellmu fid-dibattitu ta' qabel li talbu l-kelma u għalhekk ħansejjaħ sur Pjotta, sur Boris, ħansi sur Enchu, sur Mendels, Signora sinjura Lichtenberger u l-Onorevoli Ehrenhauser.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 u li aħna tassew qegħdin inħarsu dawn id-drittijiet fih dan l-Ewropa. Dan jimxi skont il-komunikat tal-Kummissjoni Ewropea fuq l-Aġenda Diġitali iżda wkoll għandha x'taqsam ma' xogħlijiet oħrajn marbuta ma' dan il-qasam. Nixtieq ngħid li dan ir-rapport huwa wieħed ibbilanċat tajjeb u huwa vantaġġ ma jitrattax l-falsifikar u l-piraterija b'mod speċifiku għaliex toħloq sistema ta' prevenzjoni, ta' arfin, ta' kuxenza fost il-ċittadini biex ma jkunux qegħdin jagħmlu tkazbir ta' drittijiet ta' ħaddieħor. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li b'referenza ma' rapport ta' qabel aħna neħtieġu mudell tajjeb ta' kummerċ li ħares il-jedijiet tal-awtur ħares ukoll lil min jagħmel l-innovazzjoni, iżda wkoll jagħmilha possibbli għall konsumaturi li jkunu jistgħu jixtru kwalinkwe opri, kwalinkwe arti b'prezz raġonevoli. U għalhekk jiena nħoss li rridu nħarsu il drittijiet tal-proprjetà intellettwali rridu nħarsu wkoll dan ir-rapport li huwa tajb tajjeb ħafna. Issa sur Rubik, sur Jar, sur Engstrom,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 Jiena napprezza eh, xogħol tar-rapporter, Sinjura Gallo, u nixtieq nisħaq fuq ftit aspetti li setaw jiġu inklużi f'dan ir-rapport. L-ewwel li nagħmlu distinzjoni ċara bejn l-impatti soċjali li ma jaċċettawx ma jħarsux id-drittijiet tal-proprjetà intellettuali u dan jista' jkunu ta' ħsara kbira, ħsara wkoll uh, ekonomika b'mod limitat. Iżda il-fornituri ta' servizz tal-internet ma jistawx jitresqu qudiem il-liġi minħabba l-aċċess għall konsumaturi tagħhom. Din hija sitwazzjoni li rridu nħarsu. Nkellim li miss għal minuta. Ehm, ik wil rapporteur bedanken voor de wijze waarop hij heeft samengewerkt, want eh, Grazzi għal rapporter għal ħidma sfiqa li kanna kienet tajba ħafna, kulħadd kien disponibbli li jkun hemm kompromess u imxejna fi spirtu ta' solidarjetà f'dan il-kumitat tagħna. Timna tajjeb ħafna jiena dejjem provajt inqis l-aspetti pożittivi u l-aspetti negattivi ta' dan ir-rapport u nixtieq li għada nkunu ta' suċċess, inkella jkun ta' ħasra wara li kienna taħdid tant twal u xtaqna li konna riżultati. Rridu kummerċ elettroniku su uniku zdam fl-istess ħin ma rridux inkasbru drittijiet tal proprjetà intellettwali li hija bażi importanti. Tkun ta' ħasra għalhekk nittama li għada nivvotaw kif għandu jkun jekk memx alternativa għal dan il-rizoluzzjoni. Mbagħad rridu nistaqsu l-Kummissarju biex jressaq proposta għal qafas legali fiħdan l-Unjoni Ewropea għal drittijiet tal-proprjetà intellettwali għaliex hija xi ħaġa meħtieġa ħafna li aħna ikonna privattiva biex nkunu nistgħu nevitaw li jkun hemm xkil f'dan ir-rigward. Grazzi. L-Onorevoli Lichtenberger. Grazzi kollegi, mhux b'kombinazzjoni li aħna ma wasalniex għal kompromess malajr ħafna għalli xawna għanna taħlita ta' żewġ affarijiet differenti. Dak li għandu x'jaqsam il-ħarsin tal-logos kiku ħdimna sow stajna naqblu iżda f'dan rigward din it-taħlita fuq l-internet dan huwa żball minn punt di vista teoriku għaliex importanti li jkollna strateġiji differenti skont il-materjal li jkun hemm fuq l-internet. Iżda fl-istess ħin irridu nżommu f'moħħna wkoll ċarqu dimajnejna li fuq l-internet ma jistax ikun hemm tkasbir ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Inkella wieħed irid iħallas biex ikun jista' jixtri dawn id-drittijiet u ma jiksirhomx. Jekk wieħed irid igawdi mill-punt di vista kulturali fuq l-internet iżda mbagħad hemm dan il-periklu imminenti li inti tagħmel dan ix-xiri fuq l-internet, ma inti ma tistax tibda diġà b'siq waħda daqs li kikwa tagħmel eh, xi reat u għalhekk irid ikun hemm sitwazzjoni trasparenti, sitwazzjoni ċara biex nkomplu niddiskutu ħan nisolvu din il-kwistjoni fuq id-drittijiet tal proprjetà intellettwali. Grazzi l-Onorevoli Hauser għal-minuta. Grazzi President. Grazzi rridu ndaħlu kol li falsifikaru l-prodotti folots għaliex jien nixtieq ngħid li ma napoċċax ir-rapport għaliex naqbel ma' ċertu punti fuq ir-rapport iżda naf li ċertu ċittadini, speċjalment dok ok iż żaza qed jgħidu li qed nagħmlu wisq xkiel fuq l-internet. Jiena ħasseb ukoll dwar li falsifikaru l-piraterija kif qed jużaw il-Kummissjoni fil-proposta tagħhom. Donhom sinonimi u għalhekk hemm nuqqas ta' ċertezza legali wkoll li jiena kontrija. Il-piraterija mhix terminu xira għal l-użu fuq l-internet mhux kummerċali. Qed jagħmilha don li kiku reati għal ħafna ċittadini Ewropej li mod jagħmlu xejn ħażin. U għalhekk jiena nixtieq ngħid li nista' nilqa' xi punti iżda ma nistax naċċetta r-rapport għaliex mhux m'hemmx biżejjed punti dettaljati biex inkun nista' nappoġġa dan ir-rapport. Äh, Eigentum u bis geist. Grazzi President. Proprjetà kemm jekk hija fiżika jew intellettwali hija pilastru ewlieni tal-ekonomija tas soċjali u għalhekk importanti ħafna li nitrattaw dawn l-affarijiet u kif nitrattaw din il-kwistjoni u jekk se nelħu kompromess feħdan dan il-Parlament. Għanna bżonn one-stop shop, titkun sempliċi għal konsumaturi, għal dawk li għadmu rasom għall SMEs biex bekk ikun jistgħu jiksbu il-permessi meħtieġa u rridu nagħmluha possibbli din dawn il-liċenzji jkunu disponibbli madwar l-Ewropa kollha, speċjalment dawk marbuta ma' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Irridu suq għal proprjetà intellettwali iżda ukoll rridu li kollox ikun disponibbli fost bl-ilsna kollha tal-Unjoni Ewropea għax kull ilsin huwa prodott kulturali importanti ħafna, prodott kulturali għandu jkun imħares, maruf u aċċettat madwar l-Unjoni Ewropea, jrid jiġi ntużat madwar l-Unjoni Ewropea. Iżda rridu din l-opportunità u imparzjalità u neutralità teknika wkoll biex nkunu nistaw ngawdu minn dawn il-proprjetajiet intellettwali. Neħtieġu wkoll sanzjonijiet, speċjalment għal dawk li jmorru kontra il-liġi tal-kummerċ u l-kummerċ. Grazzi, Signora Ingstrom, għal-minuta. Thank you. Grazzi. Hemm ħafna problemi f'dan ir-rapport iżda nixtieq nisħaq fuq problema partikolari. L-nuqqas ta' konsistenza. Aħna ngħidu li m'għandniex iċ-ċifri u l-figuri biżejjed biex nkun hemm leġiżlazzjoni. Iżda mbagħad irid ikollna osservatorju biex niksbu dawn iċ-ċifri, iżda mbagħad imorru kontra, nikkritikaw il-Kummissjoni iżda mbagħad noqogħdu ngħidu affarijiet oħra naqbel ma dak li ntqal qabel minn barra li m'għandniex ċifri biżejjed disponibbli għalina bħala aħna li tinfasslu l-politika u din hija problema fundamentali. U kienet ir-raġuni wara li l-istituzzjonijiet ma kienux ta' suċċess li biex ifasslu politika għal dan l qasam U għalhekk naqbel ma' soċjalisti u l-gwe li jgħidu li Iva, rridu niksbu ċifri kolla mbatt nasbu x x'nistgħu nagħmlu mbagħad nistgħu nagħmlu leġizlazzjoni. Grazie. Thank you very much. Now Mr. Jar. Grazie ħafna, s Sassur Jar għal minuta. Ja. Die unterschiedlichen Regelungen des, mit der Mitgliedstaaten im Bereich des geistigen Hemm leġiżlazzjoni differenti fuq il minn stat membru għal ieħor fuq il-proprjetà intellettwali u dan ifisser li m'hemm sitwazzjoni ndaqs fuq ir-rigward il-ħarsin u dan ikollu impatt fuq il-moviment ħieles fis-suq u anke fuq l-investiment. Qed nimpritkaw fuq il-proprjetajiet intellettwali u ħafna drabi norbtuhom mal-kriminalità organizzata u l-istess japplika l-internet u ħafna drabi tiġi sfruttata għal dawn l-anijiet. Irridu konna sitwazzjoni tindaqs f'dak l-industri xaqsam il-ħarsin u rridu konna azzjoni mirata sew fost l-Unjoni Ewropea. rridu armonizzazzjoni ta' dispożizzjonijiet eh, marbuta ma' dan il-qasam biex bekk is-suq internu kun jista' jaħdem. Nirringrazzja l-rapporter għal dan il-punt li ħadetu bis-serjetà u naħseb li ħna diskutawha ukoll fil-ġejjieni. Grazzi, issa Sinjura Rojtova. Dziękuję panie przewodniczący. Grazie ħafna, President. Pala rapporter għal Kumitat Imko jiena nixtieq ngħid li jiena disappuntata li l-kollega tagħna l-Onorevoli Gallo ma laqatx il-rakkomandazzjonijiet tagħna iżda fl-istess ħin biex inwieġeb il-Kummissjoni Ewropea ikkonformat il-proposta li jkun hemm ċertifikazzjoni Ewropea li dawn il-logos jintlaqaw mill-kmini s-sena d-dieħla. Grazzi l kummissjoni rridu niġġieldu kontra li falsifikar tal-prodotti bil-mezzi Kolla li huma elenkati f'dan ir-rapport iżda nafu li hemm differenza bejn il-punti di vista tal-Parlament minħabba test marbut ma' downloading tal-xogħlijiet bil-jediet tal-awtur. U rridu namlu miżuri ċaru, mux nibatu l-minuri il-ħabs, mux għet namlu regoli moderni biex nappoġġaw l-internet u mux qed namlu tajjeb, anzi qed immorru kontra namlu ħafna xkil skapitu kemm tal-awturi kif ukoll tal-utenti. Nixtieq ngħid li dan ir-rapport mhux qed ikun bilanċat kif suppost tal darba oħra. Grazzi lill kollegi qed il-President issa naħseb li l-Kummissjoni tista' tissodisfa lil kulħadd, is-Sur Barnier. Ah, Monsieur le Président, j'écoute toujours avec beaucoup. Jena nisma' b'attenzjoni kbira dak li għajdu deputati Ewropej. Il-Kummissjoni m'għandix eh, xjenza tal-Ispirtu Santu u allora għandha bżonn ta' dawn il-kontribuzzjonijiet u dawn il-proposti għal daqstanti jena nirringrazzja eh, l-rapporter Gallo u anki il-rapport eh, juri kemmija ta' kwalità. Il-rapport id-diskutejna e fuq b'mod imqajjem ħafna din hija ħaġa tajba, e, hija l-ekwilibrium bilanċ tajjeb bejn interessi differenti, jiena nixtieq nfakkar wara dak li qalu ċerti eh, parla eh, deputati il-ħarsin tal-drittijiet e, intellettwali e, et eh, isaħħaħ anki l-impiegi u anki eh, eh, li jiġu ħalsin tajjeb kull xogħol ta' kreazzjoni, mhux biss kreazzjoni industriali u intellettuali. Imma qed nitkellmu hawnhekk fuq idea ta' demokrazija meta naħsbu fuq il pereżempju fuq ix-xogħol tal-ġurnalisti illi qed jagħmlu xogħol bil-miktub u għandhom jirċevu eh, paga tajba. Mbagħad kellimna eh, ir-rapporti jitkellem ukoll fuq il-kwistjoni tas-saħħa u nafu xinu huma il-riski li hemm eh, fuq li falsifikar jiena nixtieq mm, niżgurakom li aħna għanna mpenni li nkomplu naħdmu fix xur li ġejjin mal-gruppi kollha tal-Parlament biex inkunu nistgħu nsaħħu l ġlida kontra l-piraterija u il-falsifikar E, u signora Rajtova tkelmet propju fuq dan il sujġet Aħna se niġildu kontra l-falsifikar u se nadottaw miżuri leġislativi u miżuri non leġislativi u nista' nerġanajt li kull ġlied għandha timxi id fit ma' miżuri pozitivi, per eżempju il-promozzjoni l-iżvilupp e, tal-offerti legali Nixie nisħa fuq il-bżon li nżidu l-kuxenza ta' ċittadini u ta' zazah ma' mux biss ta' zazah fuq din il-kwestjoni u nishti eh, anki eh, naċċetta dak li għalli sur eh, Engstorm li natu data statistika fuq kemm hija kbira dan il-fenomenu tal-piraterija u namlu analizi eżatta tal-konsegwenzi eh, illi dan wara kollox jwassal għas-soċjetà kif diġà ntqal. Il-Kummissjoni ħadd tikkonċentra fuq l-iżvilupp ta' osservatorju u ta' miżuri oħrajn li ġew imħabbrin fil-komunikazzjoni tagħna ta' Settembru tas-sena l-oħra eh, fuq kooperazzjoni amministrativa u dialogu interindustriali fil-ħarifa li ġejja fuq dawn il-kwistjonijiet tal-falsifikar eh, u fuq il- Eh, piraterija ħan prezenta rapport li se tkun bazat konkretament fuq eh, fu riċerka, komunikazzjoni, taħriġ tal-persuni eh, fil pajizi differenti, il-kontroll tal-frontier li se tkun bazata fuq ix-xogħol u il-ħiliet tal-osservatorju mm, illi se noħol u b'mod konkretu, kredibli. Umbat se noħor u anki affas leġislativ li rigwarda il-rispett tal-propieta intellettuali. U naturalment dan se jkun affas Ewropew. Aħna u li jkun hemm soluzzjoni proporzjonali bilanċata li tirrispetta i drittijiet ewlenin ta' ċittadini. U Sinjura Lichtenberg miex kif diġa għat qoddim il-Kommissjoni miex kwestjoni li qed nikkriminalizzaw mġiba specialment ta' zaza, assolutament le. Fil-ħarifa l-Kummissjoni ħat prezenta rapport fuq il-direttiva tal-2004 eh, 48 ċe u il-rapporter Gallon il insistit fuq dan il-punt, fuq il-bazi ta' dan il-rapport. U aħna għabbażi ta' dan il-rapport se niproponu emendi fuq il-test biex ikun iktar possibli li nirfinaw għal-rispett eh, ta' drittijiet intellettuali fl-Europa. Grazzi. Grazzi signora Gallo, grazzi kollegi għada il-votazzjoni sessir fl-offsenar fuq dan il-rapport. Essa emis il-rapport sur Ferreira fuq il-prevenzjoni ta' dizastri naturali u dawk li huma kawżati bil-medmin. U nati il-mikrofonu l-rapporter għal erba' minuti sur Ferreira. Grazie President.